rapport annwali eh, tal-Bank Ċentrali Ewropew eh, Missur sur Marias. Nixtieq eh, nilqa' l-President tal-Bank Ċentrali Ewropej fostna Sur Mario Draghi, nilqa' fostna President. Meine Damen und Herren, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie. Senjuri. Jekk iġobkom, ħudu postkom, jekk le ħallu l ħelm il-temmi ċiklu fil-kwiet, jekk iġobkom. Grazie ħafna. Nibdew bil-rapporter. Is-sur eh, Notis Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το κοινό... Grazie Presidente. Illum il-Parlament qed jagħmel biċċa xogħol importanti li ġej mit-trattat fuq il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri li niżerċitaw kontroll demokratiku fuq l-atti tal-Bank Ċentrali Ewropew. Għaliex Bank Ċentrali Ewropew indipendenti ma jfissirx illi ma jkunx hemm kontroll ta' xejn u kontabilità ta' xejn u da huwa importanti għall-Bank Ċentrali Ewropew illi jersa dim il-Parlament Ewropew li ġdan huwa korpelet minn ċittadini. Fl-aħħar snin, id-dibattitu fuq rapport annwali tal-ICB meta tressa u din il-Kamra ġi limitat għal kliem eh, sabiħ u stqarijiet biss imma din id-darba edin tassew eh, naħdmu kif suppost saru sforzi minn diversi gruppi politiċi fil-Komitat Ekon mm, Bementi ta' kompromessa biex noħorġu eh, punti b'saħħithom fil-rapport li jiena fassalt. Kuna qed jippruvaw anka jindirizzaw nuqqasijiet eh, u jippruvaw jipperfezzjonaw aħjar it-test. Nieħu gost però li l-punti ċentrali għadhom hemm U punti importanti, il-punt importanti u li aħna pala parlament nistaw nizerċitaw is-seta tagħna. Ma nishtiqux naraw konflitti ta' interess li jinvolvu l-ICB u l-istituzzjonijiet meta niġu għal politika monetarja fi żmien meta għandhom responsabilità li għamlu supervizjoni tal-banek sistemiċi ċentrali edin ħalsu kaddejn tal-Istati Membri għal daqstant. U importanti illi natu kas il-sentenza il sentenza tal tal-ġustizja illi titħaddet dwar il-program ta' program kwantitattiv illi ġi implementat mit trojka L-importanti u li konna trasparenza madwar it-Trojka u l-Bank Ċentrali Ewropew Meta niġu għal-memorandum u l-aspet kwantitattiv, meta niġu mbagħad għal edha fuq meta twila ta' żmien, meta niġu għal firxa wiesa ta' rati ta' qatt, meta għandek il-Greċja fuq naħa tal-iskala għal rata ta' qatt fil-Ġermanja fuq naħa l-oħra, qed nitkellmu fuq spektrum wiesa ħafna. jekk inħarsu lejn il-programmi ta' austerita, eh, dawn mux qed jgħinu il-qat u lanqas id-dejn pubbliku. Il-punt ċentrali hu illi anka skont regolament 472 tal-2013 għandu jkun hemm awdizjar tad-dejn pubbliku sabiex naraw eżattament dan xi rappreżenta. Dan kien programm ambizjuż ambizjuż ħafna tal-lat kwantitattiv. Ftit mill-flus anka ġew mill-Bank Ċentrali tal-Greċja u jidher illi mhux ta' każ tal-parametri importanti bħal tkabbir, ix-xogħol u l-bqija. Il-problemi ekonomiċi Sissa uġibna li jom permezz ta' riformi strutturali biss u dan wassal għal zbilanċ dak għandu xaqsam l-impatt soċjali, rati ta' interess aktar baxxi u dan ma l-investiment privat u kawza diversi problemi għal eh, fondi ta' assikurazzjoni. Għal daqstant, il-kwestjoni ta' sistema pan-Ewropea ta' garanziji fuq depositu u importanti li dan ħarsu l-lejħ mill-lat ta' supervizjoni, seta ta' supervizjoni qed tiġi eżerċitata, rridu nkunu nafu għalfejn mill-2015 il-qoddim il-Bank Ċentrali Ewropew impona affarijiet fuq l-ekonomija Griega bir-riżultat li sanna kontroll fuq kapital u tmim tal-TLA. Nirringrazzja lill kollegi tal-li zammew dal-punti ek importanti fil-rapport. Grazie. Il-President Alice B. Sur Mario Draghi. Mr. President. Sir President. President tal-Parlament Ewropew, Viċi President tal-Kommissjoni, Onorevoli Membri del Parlamento Europeo. Bla dubju ninsabu fi żmien meta l kweżjoni tal-Ewropa qed tiġi sfidata u diversi mill-isfidi li rridu nindirizzaw huma sfidi Ewropej u anka globali fin-natura tagħhom. U din l-sfida titlob risposta qawwija Ewropea. Jiena grazz li hija hawnhekk din l assemblea simbolu tal-ħtieġa għal dibattiti Ewropej u soluzzjonijiet Ewropej illum edin diskutu rapport annwali tal-ECB għas-sena 2014. Din is-sena il-Konsil ta' Governanza ta' numru ta' miżuri sabiex inwieġbu għal noqsma eh, ta' trasmissjoni ta' politika Komunitarja tagħna u għall eh, ambjent ta' inflazzjoni baxxa. Dawn il-miżuri inkludew żewġ naqisiet fin rati ta' interess tal-ECB, it-ħabbira ta' rifinanzjament għandu xaqsam self u żewġ programmi ta' xira għal asset back securities u asset bonds. 2014 kienet ukoll is-sena tal-bidu ta' attivitajiet tal-mekanizmu individwali ta' supervizjoni u tlestija tal-evalwazzjoni dettaljata. Madonna kollu, minn flok inħarsu lejn il-passat, ippermetu li nifoka fuq l-sfidi li għatanna dimna L-ewwel nett nispjega fil qossor il-politika monetarja tagħna u għalfejn se nkun qed nevalwaw mill-ġdid il-pożizzjoni tagħna fil-laqgħa ta' Marzu. It-tieni xtaqt niddiskusi, niddiskuti l-sfidi ekonomiċi li għanna għoddimna u xirridu namlu biex nindirizzawhom. Jiena konxju illi min jiddeċidi jifoka f'bnadi oħra palissa, però Permettu li nkunċar suċċess ekonomiku huwa wkoll parti mis-soluzzjoni fuq smuħrajn. Alla stant, l riski ekonomiċi għandha tkun ħaġa fuq u dimnet fuq l-aġenda politika. Kien madwar tliet snin ilu li l-inflazzjoni di t l-lin mill-mira tal-ECB li jaqrib ta' 2% minn Ottubru 2013 l-inflazzjoni kienet taħt il-1%. Fl-2015 headline inflation fi zona euro kienet baxxa ħafna u anka negattiva f'ċertu aspetti u baqgħet taħt eh, l-influenza ta' prezzi ta' komoditajiet u l-fazzjoni spi kienet stimata għal 0.4% f'jannar ta' din is-sena. Fl-istess ħin eh, ma mm, biswid dan ix-xhur xejriet kellna anke nirrevedu l-politika tagħna fuq l-inflazzjoni. Fil-bidu tal-2015 il-ħadima tagħna kienu qed ibassru inflazzjoni fil u 1.8% l-2017 f'Diċembru mbagħad basru rata biz ta' 1% għal din is-sena u 1.6% għal 2017 dan l-isfond li s sibi deċida f'Diċembru illi jaġixxi għal darbohra. L-evalwazzjoni tagħna tal-politika monetarja kellha żewġ partijiet. L-ewwel nett ħadna nota tal-fatt illi l-miżuri implementati minn sajf il-2014 kienu effettivi ħafna. L-istimulus eh, ekonomiku l-introduċew wassal għal tal-taffew il-kondizjonijiet il disposizjoni ta' kreditu s-saxħet u wassan nanka għal-appoċ għall-irkupru ta' zona euro. Minar dal-mizuri, iż-zona euro kienet tispiċċa deflazzjoni siħa sena li għaddiet u prezzijiet kienu jaqaw pass aktar maġġi din is-sena. It-kabir kien ikun baxħafna. ħafna Fil-waqt li l-miżuri tagħna kienu eh, mitqisa effettivi, però ma kienux biżejjed fid-dawl tal eh, stabilità ta' prezzijiet u l-fatt li hawnhekk kena situazzjoni marret lura. Minar żieda fil-stimulus skolitattiv, fil data fejn l-inflazzjoni tilħaq 2% l-darboħra kien ikonna nipposponuha mingħajr definizjoni ta' żmien medju għal daqstant. Iddeċidejna illi nevalwaw mill ġdijt il-politika monetarja tagħna naqqasna il-patkana ġabak fil-mija u estendejna it mim għal monthly purchases għal aħar ta' marzu 2017 il-waqt eżammejna il-kondizjonalità fuq l-inflazzjoni u ħabbarna li issa ħninvestu miġrit il-ħlasijiet prinċipali tal lassi tagħna ġo darba jimmaturaw kemm hemm bżonn. Deċidejna wkoll li nkomplu bil-finanzjament mill-ġdid tal-operazzjonijiet u l finanzament ta' tliet xhur full allotment tal-ħruġ ta' tenders kemm hemm bżonn, almenu sal-aħħar tal-2017. Il-laqa tagħna ta' Diċembru il-kondizzjonijiet għal darba oħra nbidlu. Il-kupru moderat tal-ekonomija ta' zona euro għaddej palissa meċi minn domanda domestika, domanda interna, pero il-riski zdidu u żiedu l-inċertezza fuq il-prospetti ta' tkabbir l-ekonomija ta' pajjiżi emerġenti, volatilità fis-suq tal-komoditajiet u anka riski ġeopolitiċi. Dinamika ta' inflazzjoni hija aktar dajfa mod tanġibli minn dak li stennejna f'Diċembru. Filwaqt waqt li il-mewġa ta' dizinflazzjoni hija minħabba tnaqis il-prezzijiet taż-żejt u għanna tkabbir iktar bax mill-istennejna fil-pagi u eh, tnaqis fl-aspettattivi fl-inflazzjoni iwaslu sabiex naraw kif inflazzjoni l impatt fuq eh, prezzijiet fil-ġejjini u eh, anka pagi fl-ekonomija tagħna fil-ġejjini. Għal daqsant fil-aħħar laqgħa tagħna ta' jannar edna li tajjeb nirrevedu nikkonsidraw mill-ġdid il-politika monetarja tagħna fil laqqa tal-politika monetarja li jmiss fil-bidu ta' marzu. Meta il-proġezzjoni il-ġodda jikunu disponibli. Il-politika monetarja tagħna taħdem tajjeb u l-ECB u għal kontribwixi s-sem tijaw sabiex nizguraw li l-irkupru jibqa eh, fitriq tajba pero hemm riski illi jekk immaterjalizzaw jistaw jimminaw eh, din it-triq illi badna. Il-sfidi huma eh, erba ma marbutin mal-ambjent globali, situazzjoni tas sistema finanzjarja, il-politika ekonomika u fiskali tal-Istati membri u l-inċertezza politika madwar il-proġett Ewropew. L-ewwel. Fuq l-ambjent globali, prospetti ta' tkabbir qed jittiebu f'ekonomija avvanzati, imma fil-ekonomija emerġenti l-affert mux tan tajbin, et kabiru u għabax ħafna, f'kontest storiku kol, u hemm riski finanzjari qed jiffaċċaw ekonomija emerġenti u hemm eh, zbilanċ ukoll ekonomiku oħrajn irġa' ġustaw ruhom għal prezzijiet fuq eh, prodotti li aktar baxxi u ma jibqgħu vulnerabbli għal bidla fil-riskju li jistaw eh, ħallum pat fuq il-kondizjonijiet finanzjari. Issa kif ekonomiji emerġenti se jiġu affettwati minn kondizjoni ta' finanzjament iktar riġidi u jizguraw capital outflows u kif dan se jħalli riperkussjonijiet fuq iż-żona euro u domanda minn barra iż-żona euro. Fis-sfond ta' dan kollu nizguraw il-reżiljenza kontinwa tal-ekonomija ta' żona euro hija ħaġa essenzjali t-tieni. Hemm sfidi marbuta ma' swieq finanzjarji, is-sistema finanzjarji taż-żona euro. Fettin tin nofs tas-sena l-oħra eh, faċċa sfidi dan ifisser li ġa nkiseb ħafna bit tal-Unjoni Bankarja illi madana kollu għada ma tlestiċċa kollox. Sabiex is-sistema finanzjarja tkun sigura u mħarsa hemm bżonn nimxu l qoddim fuq żewġ oqsma illi komplementaw ta' il-xulxin. Fuq naħa irridu nifinalizzaw nimplementaw ix-xogħol li bdejna meta waqqafna il- il-Single Resolution Mechanism u Single Supervision Mechanism pala pilastri tal-Unjoni Bankarja. Dan jinkludi aktar xar regolatorju sabiex normalizzaw ir regulitana tagħna l-supervizjoni u niżgura applikazzjoni konsistenti tal-BRRD eh, bailing provisions. Minna l-oħra, hemm bżonn ta' backstop pubbliku għal eh, SRF sabiex nsaxħu l-kredibilità tagħha u niżguraw fiduċa fil-depositi li kun oli fl-istess livelli olja fiż pajzi kollha ta' żona Ewro billi konna skema ta' depositi Ewropej tnaqqis ta' riskju u tnaqqis eh, u aktar miżuri u ma' zewġ nata l-istess monita u għanna nimplementaw għan flimkien u ma' essenzjali sabiex nħarsu l-istabilità tal-sistema bankarja Ewropea t-tielet. Hemm l-sfidi marbuta mal-politika ekonomika fiskali tal-Istati membri li jitolbu azzjoni deċiżiva politika fiskali għandu tkontribwixxi għal rkupru ekonomiku fl-istess ħin għandu jkun konformita ma' rekwiżiti tal-patt ta' stabilità u tkabbir. Dan huwa importanti sabiex nżommu l-fiduċa fil-qafas fiskali Ewropew kif ukoll fis-sostenibilità tal-finanzjament pubbliku. Barra minn hekk pajjiżi benefikaw minn element aktar eh, fil-finanzjament fil-politika fiskali Dan jitlob iktar effiċenza ta' sor pubbliku privat u anka nimxu lejn sistema ta' taxxa li tejn it Imma il-kupru ċikliku fiż-żona euro għandu jkun appoġġat ukoll minn politika strutturali effettivi, partikolarment azzjonijiet sabiex insaħħu l-ambjent kommerċali u uh, eh, niprovdu infrastruttura pubblika kif xieraq. Azzjoniet bħal dawn huma essenzjali sabiex nżidu l-produttività u investiment, noħol aktar postijiet tax-xogħol u nsaħħu l-produttività. Jekk ir-riformi huma kredibbli, mażura tajjeb u mfassla tajjeb, l-effetti pożittivi tagħhom inħossuhom malajr partikolarment fil-kontest tal mm, eh, ta' politika monetarja. Għandek ukoll inċertezza legali madwar il-proġett Ewropew sfortunatament. Dan huwa veru f'kuntest iktar wiesa tal-Unjoni, soluzzjoni li tankra r-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea fil-waqt li nipermettu żona euro li tintegra ruħa aktar żgur saħħaħ il-fiduċa. L-Unjoni Ekonomika Monetarja tibqa' wkoll eh, struttura mhux eh, kompluta ċittadini u s-swieq wis eh, ikunu inċerti fuq il-kapacità tagħna li naġixxu b'mod eh, maqut fi spiritu ta' responsabilità komuni. Eh, Il-dawa nammeruwa manna nkonkludi bil imur lura għas suġġett ta' debattu tagħna, riżoluzzjoni tagħna fuq rapport annwali tagħna 2014 Nassigurawkom illi qed naqraw b'attenzjoni dokument li fakkarna fuq id-dmir tagħna pal istituzzjoni pubblika illi eh, immexxu xogħolna b'mod trasparenti u kontabilità sħiħa. Il-pubblikazzjoni tal-dairies tal-membri tal-eżekuttiv hija biss eżempju wieħed ta' dan kollu. Nistenna bil-ħerqa issa dibattitu hawnhekk u grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Vielen Grazie ħafna, Sir Draghi, u jena u koll nishti nilqa il-Sir Dobrovskis mill-Kommissjoni. President tal-Parlament, President tal-ECB u membri onorevoli. L-ewwel ħaġa nixtieq ringrazzja lir-rapporter Sur Marjas u l-kollegi fil-Kumitat Ekon għall-analiżi li sar f'dan ir-rapport. Dan din l-evalwazzjoni tal-attivitajiet li tal-ECB mill-Parlament Ewropej hija xaġa importanti għall-kontabilità u anka biex tikkomplementaw l-indipendenza tal-ECB. il kummissjoni wkoll taqbel mal-Parlament fuq l-indipendenza tal-ECB fil-kontenut tal-politika monetarja eh, taħt tiegħu sabir kun hemm stabilità fil-prezzijiet. Din taqa' taħt il-kompetenza esklusiva tal-ECB. Bil-miżuri ta' politika eh, finanzjarji qed eh, naraw ċertu operazzjonijiet fuq meda twila ta' żmien u anka eh, f'dan il-programm li sibi e dejjem ħadet azzjoni biex tneħħi il-riski ta' inflazzjoni baxxa. Dan ifisser li jkun hemm self fiż-żona euro fi settur finanzjarju u bekk nkun qed naqsu l-frammentazzjoni finanzjarja. U aħna qed nħarsu lejn il-mira tal-ECB viċin ta' 2%. Il-ekonomija tal-Unjoni Ewropea qiegħda tirkupra bil-mod mod moderat u anka qed naraw li hemm prezzijiet baxxi fiż-żejt u anka fil-politika monetarja diġ semmejna illi hemm rata ta' skambju aktar baxxa għall-euro li hija xi ħaġa tajba l-esportaturi Ewropej. Umbagħad qed naraw ukoll eh, sitwazzjonijiet minn mill-pajjiżi ġirien tagħna u anka qegħdin naraw swi aktar bil-mod u anka it-kabbir tal-GDP globali skont it-bassir eh, dawn naqsu Għalhekk importanti li kikon għadġarnaw il-tbassir tagħna u nqablu l-affarijiet politiċi ma' dawk monetarji. Aħna naqblu mal-Parlament li mhux biss nħassu lejn il-politika monetarja sabiex innollu l-GDP u biex nżidu il-potenzjali tal-sbiq tagħna aħna irridu nipplementaw ċertu riformi strutturali riformi strutturali fil-politika monetarja ħatejn sabiex ikollna eh, approċ favur it-kabbir u anka nejnu fil-provvista fil-ekonomija tagħna. Fuq naħa fiskali jrid ikun hemm ċertu arranġamenti f'dawk li saru anka fl-aħħar snin biex ikun hemm stabil ehm, ikun hemm prezzijiet stabiliti. Imma dejjem qed inħarsu lejn ċertu ostakli ehm, fiskali u qed waqaf ċertu affarijiet saru fil-passat biex nimxu l-qudiem il-Parlamentu taħarsu lejn l-aġġustament fiskali u tinħarsu lejn il-patt ta' tkabbir u dan kollu jrid jimxi wkoll ma' riformi eh, strutturali fil-prodotti, servizzi u anke fis-swieq eh, tal-impjeg. Biex bekk nerġa' jkollna l-kompetizzjoni, eh, intejbu anke l-ambjent ehm, tax-xogħol u jkun hemm ugwaljanza il-pjan ta' investiment tal-Ewropa se jgħin sabiex naqsu xejriet li hemm palissa billi jkun hemm aktar proġetti u jkun hemm finanzjament anke l-SMEs. L-appoġġ tal-Parlament għal fond eh, Ewropew għall ehm, inizjattiva strutturali tgħin sabiex eh, ikun hemm azzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex indirizzaw tiġi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-FC issa qiegħda eh, timxi kif suppost u fil-fatt għedin nizguraw illi ikolna 315 biljon euro bħala investiment skont iskadenza ta' 3 snin. Il-Kummissjoni wkoll taqbel mal-Parlament fuq l-Unjoni tal-Swiq Kapitali. Tajjeb li nsibu risorsi ta' finanzjament u anka nippromovu l-investiment transkonfinali jisba speċjali għal SMEs. Anka meta nħarsu l-pjantazzjoni eh, naraw li huwa ambizzjuż aħna naqblu mal-parlament, grazzi tal-impen ta'kom, anka specialment fil-proċeduri leġislattivi. Naqblu u koll irridu nħarsu l-riski kollha fi sistema finanzjarja skont is-sitwazzjoni attwali finanzjarja. Sur President u membri onorevoli, jina nishtiq nikonkludi li qed nara li hemm linja simili ħafna bejn il-Kummissjoni u l-Parlament aħna dejjem inkomplu naħdmu fuq l-appoġġ tagħkom sabiex ikun hemm tkabbir u noħolqu aktar impjieg fl-Ewropa. Nirringrazzjakom ħafna l-attenzjoni tagħkom u ħerqan sabiex nisma' dibattitu interessanti għallum. Grazzi. Grazzi Kummissarju Dombrovskis, nodwa tajba kollegi. Nsellem il-President Draghi, nibdew bil-dikjerazzjoniet mill-gruppi politiċi, nibdew bil-Onorevoli Van den Kendanare għal minuta u nofs kjoġbuk. Ħaħt Vorsitr Draghi, tot. Grazie ħafna. Sur Draghi, il kitba ta' dan ir rapport ma kienx ħaġa faċli, kien hemm ħafna dibattiti diffiċli u anka tkellimna fuq Super Mario, Helicopter Mario u kien hemm ħafna ideja differenti eh, fi bidu tal-ġemma ma nasab ħadgost li forsi ma ċivex daqsek attenzjoni dan l-aħħar u tajjeb li, li l-ekonomija Ewropea hija sostenibbli biżejjed u ħallok bikwitek sabiex inti tkun tista' tagħmel ix-xogħol li hu meħtieġ fl sabiex ikun hemm l-indipendenza sieħa għaliex tagħmel differenza kbira eh, anke minn ministri tal-ministri tal-intern. Importanti li nifmu li hemm bżonn ta' fiduċja fil-ICB u anka eh, mill-bankijiet eh, nazzjonali. Irridu nkunu onesti, anka kien ħarsu inħarsu lejn l-investituri u dawk illi qed iżommu id-dejn Dimmi xie triq tajba, ħadd mu ħajsalva kollox u ħafna persuni tal leta tiegħi kell benefikaw minn rati baxxi ta' interess u anka kull min qed ifaddal għall-irtirar tagħhom għall-pensjoni. Għamlu għam imma kena issa hemm ċertu riski, imma ma rridux nifqu minnħabba dawn ir-riski, għaliex hekk ma n-intervjennux, sajwa sala l-aktar riskju u għalhekk aħna naqblu li jkun hemm dan l approċ bilanċat mill-Parlament. Grazzi issa fl-isem l-SND is-Sur Mavrides. Għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President. L-ewwel ħaġa. Nixtieq nagura l relatur Sur Marias. Sur Draghi, il-prezenza il tiegħek fil-plenarja dejjem xi ħaġa li aħna nilqawha u tejn anka fil-kredenzjali demokratiċi tiegħek aħna nosservaw il-politika tijak mod partikolari il-quantitative easing u l-program taħħa. Dan huwa program kbir illi hu marbut mal-inflazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli. Ovvjament iż-żona euro għada fraġli. U għada miex omogenika għal kollox u hemm ħafna sfid Is-Sur Benoit Kere dal-aħħar tkellem fuq differenzi li hemm fiż-żona euro, tkellem fuq ċertu stati membri partikolari illi għandhom surplus u għandhom ikunu eh, eh, jadmu aktar fl-investiment eh, pubbliku. Jina nixtieq inkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan. Issa fuq il-kwistjoni tal-frammentazzjoni, din hija problema kbira fiż-żona euro u anka il- nefqa sabiex tislef il-flus għal SMEs. Hija ħafna iktar diffiċli meta tkun l negozju żgħir li tiselef il-flus milli meta tkun kumpanija kbira. U anke nixtieq nħares lejn aspett ekonomiku kif nistgħu ikolna self b'interessi baxxi anke fl-ekonomija l-reali. Ovvjament ħafna negozji kbar li huma importanti minħabba l rwol u l-funzjoni tagħhom. Imma importanti li nżommu foħna, nżommu f'moħħna li hemm ċertu prinċipi li jridu nirrispettawhom. Jiena nixtieq inkun naf ftit eh, x'tixtieq tajt naħa tiegħek. Umbagħad fuq in-non-performing loans, x'in il-pożizzjoni tiegħek? Għandu jkun hemm mekkaniżmu adekwat bħal fi Spanja jew fl-Irlanda, jew għandu jkun hemm xi ħaġa differenti. Umbat l-ħar punt fuq il-protezzjoni tad depositi tal-persuni xinejdu għall-istati membri illi ma jimxux ma jimxux ma rakkomandazzjonijiet tijak. Tista forsi t-kommenta dwar dan? Issa nadu għall-onorevoli Ozzok mill-ICR għal-minuta. Grazzi ħafna, President, Sur Relatur, onorevoli membri u kollegi, ir-rapport iħares lejn l-attivitajiet tal icb u hemm ċertu vuċċijiet kritiċi anke fuq l-attivitajiet tal-bank. Aħna għandna bżonn strumenti fuq meta twila ta' żmien sabiex nistimulaw l-ekonomija fl-Ewropa u ovvjament ukoll għandna bżonn nistimulaw l-ekonomija reali. Fit-28 stat membru kollha kemm huma jekk l-ICB ħatħossib eh, l-attivitajiet tagħha u iżżomm il kundizzjonijiet finanzjarji anka fl-investiment pubbliku u privat fl-Unjoni Ewropea, jekk jirnexxilhom jagħmlu dan kollu, mela allura ħajkolna tkabbir aħjar u għanna xun nħeġu wkoll eh, dan kollu għall SMEs. Meta nħarsu l rapport tal-ICB naħseb illi hemm punt li rridu inħarsa lej fl-opinjoni tiegħi. Dan hu marbut mal-natura indipendenti fi deċiżjonijiet tal-ICB u anka l-irwol ta' supervizjoni li għandhom ukoll. Anka meta nħarsu lejn il-politika monetarja rridu nkunu ċerti illi ma jkunx hemm konflitti ta' interess meta li sibi tagħmel dawn l-attivitajiet. Grazzi issa mill alde is-Sinjura Van Nieuwenhausen. Għal minuti. Grazzi ħafna sur President. U nilqa li sur Draghi u l-Vice President Dombrovskis. Grazzi l-relatur Marija su anka Shadow Rapporteurs. Ringrazzakom tal-kooperazzjoni li kellna fuq dan ir-rapport. Fir-rapport il-Parlament tkellem fuq il-tħassib eh, preoccupanti tal-quantitative easing. Qed nitkellmu fuq 60 biljun euro fil- eh, li, li intefaw fil-fibra ekonomika. Sur Draghi, inti tkellimt illi politika monetarja ekonomika mhijiex biżejjed u allura hemm bżonn li jkun hemm ċertu riformi ekonomiċi. U eh, anka l-politiki li semmejt inti fit-tielet punt tiegħek illum taqbel miegħi illi b'mod ġenerali l-affarijiet mhumiex sejri fid-direzzjoni tajba. ċertu pajjiżi eh, s-suq tax-xogħol jidher illi huwa paralizzat mhux qed jiċċaqla u jidher li m'hemmx ma kienx hemm tranzizzjoni minn li jkollok xogħol għal ħajtek u xogħol xogħol differenti matul ħajtek. Hemm ċertu pajjiżi li għandhom dejn kbir u deficit eh, kbar ukoll u għandhom tkabbir baxx u inflazzjoni baxxa wkoll. Hemm ċer numru ta' stok ta' stakli. ċertu pajjiżi wkoll qed isibuha diffiċli illi eh, jirna xilhom jimxu qudiem. Jekk dan huwa l-każ, tajjeb li nkomplu nibnu fuq il-quantitative easing, hemm ċertu konsegwenzi negattivi minn dan l-istimulu anka fil-hedge funds anka fuq l-ekonomija b'mod ġenerali. U semmejna il-prezzijiet baxxi ta' żejt minajra l-inflazzjoni ma tantx se tkun daqshekk baxxa fil-verità. U sabiex nżommu kif nżommu dan dan il-level ta' QE. Għanna bżon tal-fondi eh, strutturali, imma dawn għadna ma provajnijomx eh, biex naraw jaħdmu ta' pressjoni. Ma nafx jekk mhux ħajtneħħa l-QE, dan għal bilanċi tajjeb. Grazzi s-sur Damasi. Sur President, Sur Draghi għalla ħajamel da kollu li hemm bżonn il-self ħażin fil-sistema bankarja taljana u anka li li qed inqarqu biċ-ċittadini jidher li l-kriżi għadha d-dejja. Is-Sur Draghi qal li hemm nuqqas ta' investiment pubbliku sabiex jgħin fil-politika monetarja. Il-banek qed inaqsu is-self u mhumiex mhumiex qegħdin jagħtu loans u memxin ehm, għal-kemm ikonem anka rati ta' interess ta' 0%. L-ICB tilfet ukoll il-mira ta' 2% fl-inflazzjoni u anka ehm, il-mira ta' minn 0 sa' 0.2% fil-Banek Ġermaniżi wkoll l-ICB ma tistax tevita il responsabilta li għandha kien hemm fil-problemi fil-Greċja kif nafu anka kien hemm fil-pensjonijiet u eh, fil-pagi. U dan huwa minħabba l-awsterità għandna bżonn investiment li sibi għandha tappoġġa billi ta' tisself anka mill-bank ta' investiment. Inkella il-krizi ħatkun sejra l-ar. Daw kienu l kelliem l gruppi Issa, nadu għal-blue card. Is-sur Urtasun, minuta u nos, fisem il-ħodor. Sur Draghi, Komissarju, Grazzi ħafna tal-li għedin għonek fostna. ħafna drabi aħna għal-parlament laqaw il-mizuri li t-tihdu f'dawn l-ħar snin fl-ICB. U anka l-istrumenti mux konvenzjonali anka fil-programmi ta' dejn sovran biex inneħu l-problema tal-krizi. Tal ħafna drabi però ħafna każijiet meta nitkellmu fuq quantitative easing dawn il-miżuri waslu tar twis u ma kienux dizinjati kif suppost. Allura ma kienux ehm, biżejjed u jidher illi mhux ikollna l-impatt kif suppost. Anka kif qal il-kellim ta' qabilna, aħna għanna tħassib li dan il-programm fil-verità mhux qed jimmira l-ekonomija reali. Dinja xaħġa xi ħaġa li tlabna fuq numru ta' okkażjonijiet jidher illi qed noħolqu ċertu dawn il-bżiżaq spekulattivi u aktar problemi minn flok ma nagħmlu xi ħaġa fil-ekonomija reali. Għanna bżonn politika monetarja, nafu li hemm ċertu problemi, nafu li ċertu problemi ma jgħawx taħt ir-responsabilità tiegħek imma meta nħarsu nċertu programmi u TROs, ċertu affarijiet mhux qegħdin jaħdmu. Sur Draghi qed jevalwa x-xogħol li sar fil-passat u rajna kif qed tagħmlu danka fil-Greċja. Għandna bżonn però qafas ċar fil-istrument tal-għajnuna fil-ligwidità imur li l-in minn jgħati meċi il-gvern L-rwol tal-ECB meta jieħdu deċiżjonijiet irid jaħdem mod parallel ma' dak li qed isir fil-Eurogroup. Dan irid ma' dak kollu li qed nagħmlu aħna wkoll. Grazzi ħafna sa FDD, is-Sur Valli għal minuta u nofs. Grazzi. Il-ħidma il fermistax tal-ECB jissegwi eh, politika li jilet iżda żmien. L-lum 18 il-pajjiż ta' żun aktar ta' 300 miljun persuna ċedew is sovranità monetarja tagħhom lill-ECB Pajjiżi li ma jkontrawx it sema bankarja tagħhom irdu jirrealizzaw li ma popli fejn sraqnilhom drittijiet fundamentali u neħejnilhom id-dritt li jgvernaw lilhom infushom mis-sejn sabu ta' dittatura ta' Frankfurt u Brussell. l daħal l-ewel pilastru sal-2015 ed-din et jizerta konflitt ta' interess fil-politika monetarja falluta u anka vigilanza fuq il-banek nifisom l-ICB tkompli tat indikazzjonijiet politiċi bla kompetizzjoni, austerità u riformi jivittu triq għal min għandu interess, użura fiskali. U dak li ridna fil-bidu u qed jisfaxxa fil xejn minħabba privatizzazzjoni. Fil-2016 se jkollna xoks qawwi minħabba il-kriżi tal-immigrazzjoni fost l-oħrajn ma nix naħsbu illi nisaw nkomplu nċedu sovranità il-figuri persuni il mhux eletti demokratikament u li huma maqtuwajn mill-popli bħal fis tal-ħames presidenti li tkun taqqa ta' ħarta għal-ċittadini minħabba l-eurokrazija. Mżon ta' proġett politiku ġrid għall-Europa grazzi għal-exit strategy eh, li kunem bil-fuqa fi zona euro il-ledewa ta' demokrazija mux min jitfa dubju fuq eżan euro, ma min ikompli jiddefendi eh, l falliment tagħha. Onorevole Annemans per un minuto. Grazie ħafna, Is-Sur Annemans, għal-minuta u nofs. Għalli jennef. Grazie ħafna, Sur President. Meta nħarsu lejn is-seba' snin tal-kriżi tal-euro, liberali tkellem marru kontra rapport tal-kollega tagħna Sur Marias sabiex joħol u dan ir-rapport. Is-Sur Marias jisu faf f'ġemp u kien hemm politika miktuba tajjeb ħafna fejn qed ngħidu li sibi forsi qed immur lil mir-remit tagħhom meta nitkellmu fuq id-dejn pubbliku. U allura issa għandna problema u għandna rapport, rapport illi qed jimxi mal ma dan ir-reġjun tal-Unjoni Ewropea u l-affarijiet sejrin għall art u naħseb li l-ICB ħajkompli ma' dejn mal-qat u ħajkompli ma' din l-unjoni ta' trasferiment biex nejdu lajk u fl-istess ħin edin tippompew l-flus fil-ekonomija li mhux wassal l-aktar impjiegi. Dan għaliex m'hemmx fiduċja. Sir Draghi, inti tider pala raġel li indurat bid-deb u naħseb ikun aħjar li kieku il sistema tagħna ma jkollix ġdini it ta' esplużjoni u tneħħi dawn l-idejat u tagħmel aktar tagħmel aktar sens. Niskuża ruħis, eh, onorevoli, ma tistax tinsulta lil ħadd aktar u iktar persuni mistiedna Naddu iħsar l-onorevoli Sidandinos. Και μόνο Grazie ħafna, Sir President. Hemm sentenza fir-rapport illi tajt ħafna fuq il-ECB u anka titkellem fuq il-rwol tal-Ġermanja. Nista' nsubu f'paragrafu 11 meta nitkellmu fuq il-ECB li qed tagħmel l-isforzi meħtieġa sabiex tappoġġa l ewro Qed nitkellmu fuq l-euro, mhux fuq l-istati membri, mhux fuq il-persuni. Il-Greċja qiegħda tiġġieled sabiex tibqa' tgħix, tibqa' dejja u l-ECB huwa aktar imħasseb fuq l-istabilità. Jider illi l-istabilità tal-euro huwa mod ta' kif imponu l-interessi ekonomiċi tal-Ġermanja. Ta Jina nemmen illi l-unika mota kif ħanoħorġu minn din il-problema hija li nkunu ċerti li konna l-gvernijiet illi iħarsu lejn il-persuni lejn il-familji qabel dawn l-interessi finanzjarji. Grazzi ħafna, issa għanna Blue Card, Sur Rosati. Minuta u nafs. Fl-opinjoni tiegħi il-politika monetarja tal-ECB kienet qed tiffoka fuq li jkun hemm stabilità fil-prezzijiet u anka iffokata sabiex ikun hemm rikupru eh, tajjeb fil-żona euro. Il-miżuri mhux konvenzjonali fil-anka l-rati ta' depositu kienu tajbin għal kem forsi kienu taqxajn tar twist li kieku ġew introdotti qabel fl-opinjoni tiegħi naħseb ir-riżultati kienu aħjar. Din mhijiex kritika però Sur Draghi jiena naf li hemm ċertu restrizzjonijiet politiċi li jkun hemm u anke jkun hemm ħafna oppożizzjoni minn ċertu membri tal- tal Governativ. Naseb illi eh, rajna il-fatti, rajna illi inti kellek raġun. L-opponenti tiegħek kienu kienet ħażin qed inħarsu lejn ir-rapport, naħseb li dan huwa rapport bilanċjat, oġġettiv, naħseb illi huwa dokument imtejjeb anke mill-ewwel abbozz li ġi diskuss fil-Komitat Ekon. Fl-opinjoni tiegħi kien wis iħares fuq naħa waħda u kien hemm ħafna akkużazzjonijiet bla bażi fuq eh, li sibi, u ċertu aspetti li li sibi e mhux responsabbli tagħhom. Sur Draghi għandi mistoqsija fuħda mill-laqat preċedenti fil-dialogu monetarju fil-ekonomitat ekon inti qed li qed tikkonsidra li nużaw dan il-helikopter money li, li eh, poġġi dan il fus kontanti fil-parteċipanti fil tas-suq. Xed taħseb bħalissa dwar dan fuq il-naħa legali, fuq il-konsegwenzi ta' din il-miżura jekk bessibek id-daħala. Grazzi. Onorevoli Rosati, eh, mistoqsija għalik taċċetta? Missur Van Dalen. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Razati. Kien diskors eh, ta' sorpriza li tajt li sur Draghi u għet li li sibi għamlet xola kif suppost. Imma ma naħsibx li, li dan verament sar qed nitkellmu fuq il-rata ta' inflazzjoni u stabilità fil-prezzijiet, imma ovvjament ir-rata ta' inflazzjoni ila mhux posta mill-2013. Ma naħsibx li dan kollu qed jaqbel mal-fatti ta' dan l-aħħar sentejn. Li sibi għamlu da kollu possibli dejjem taħt il-kompetenzi tagħha kif kif għandna deskritti fit-trattat. Kifet, forsi il-quantitative easing se tasar minn qabel imma qed illi kien hemm ċertu restrizzjonijiet politiċi Fl-aħħar eh, xogħol li sar minn meta bda jieħdu deċiżjonijiet is-Sur Draghi mill-2012 huwa qal illi ħajamel dak kollu li jista' biex jisalva lill-ewro u naħseb tajjeb li nantuħ il-kreditu li jixraqlu għal dak kollu li sar. Grazzi ħafna issa ngħaddu għas-Sur Gualtieri. Grazzi President. Stant nirringrazzja l gruppi politiċi kollha kontribut tagħhom sabiex intejbu dan it-test li sewwa test bilanċat fejn qed nisprimu b'mod ċar ġudizzju pożittiv fuq eh, azzjonijiet fuq politika monetarja tal-ECB qed nirrikonoxxu l-importanza ta' miżuri non konvenzjonali adottati fl-aħħar xhur. Naqbel ukoll mal-evalwazzjoni kif espressa mill-President Draghi fuq żviluppi ulterjuri tal-qafas makroekonomiku, qed insegwu s-saħħa tal-ekonomija interna li jaspronata mill-konsum minna l-oħret naraw djufija fl-ekonomija dinjija kemm minħabba li l-ekonomija emerġenti qed jaqtaw lura u anke hemm ċertezza fuq is-swieq finanzjarji kif nistaw naġiexu għal-limitati, ma nistaw naffetwaw dak li jġri fiż-żona euro, l ewwel net. Għanna nkomplu nadattaw il-miżuri ta' politika monetarja preżenti u taħda l-aspett huwa pożittiv ħafna lil konsil eh, kompetenti tal-ECB eh, tkellem mod unanimu li less jirrevedi l-politika monetarja u jekk dan ma jkunx biżejjed anka nibdlu il-miri. Il-politika monetarja weħeda, però ma tistax tiżgura il-tranzizjoni minn eh, politika ċiklika għal waħda strutturali sakemm dan jiġri dunkun komplo bil-riformi strutturali bilanċati sabiex insaħħu tkabbir tal-ekonomija tagħna u fl-istess ħin hemm bżonn il-politika budġetarja fuq b'mod kollettiv timxi it fit mal-politika monetarja, mhux mur kontra l-politika monetarja, dawk li għandhom spazju fiskali għandhom jużawh u l-aġġustament fiskali għal min għandun as lokal manuvra rrid ikompli b'ritmu sostenibbli billi applika regoli kollu kollha tal-patta stabilità inkluża l-istabilità illi hija inkluża. Hemm bżonn naħdmu sabiex eh, l-estu l-Unjoni Ekonomija Monetarja Konna viżjoni fit tools kont ir-rapport ta' ħames presidenti, fiscal backstop, nibda ix-xogħol hawnhekk, nagħmlu fuq il-proposta leġislativa fuq garanzija ta' depożitu minn ħdar il kummissjoni u anka politika ta' riski se tissejf qafas internazzjonali iktar wiesa u ninkludu wkoll l-eżigenzi ta' stabilità finanzjarja. Grazzi sur Gualtieri l-onorvali l-lunes għal-minuta. Dank u wel, de voorzitter, Draghi. Grazie ħafna, Sur President, grazie u koll Sur Draghi, Iva, inti indipendenti imma u koll eh, responsabli għal-politika li tadotta u eh, fl-axħar ta' sena diħla eh, inti ġejt ġejt mistoqsi misur misur Pret u l-figura li kienet ingħata dak iż-żmien kienet ta' 1.5 biljun u nofs. U allura ma nafx jena dan il-bailout ma jistax ikompli minar limit u nasab li l-politika li tadotta hija attak fuq it-tfaddil u l-pensjonijiet tan-nies irridu nqogħdu ħafna iktar attenti dwar kif nitkellmu fuq ir-raġunijiet Nawa qal li pereżempju eh, il-politika li qed tadottaw eh, hija nqas effettiva fuq tul ta' żmien u tagħmel ħafna ħsara anke l-familji u naħseb eh, li minnaħat tiegħi ma nistax ħlif nappella għalhekk li toqgħod iktar attenzjoni. Issa is-sur Calvej Xambu. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja kemm is-sur Draghi kif ukoll lill-Kummissarju. Nixtieq nifraħlek imma mbagħad nagħmel żewġ kummenti tekniċi wkoll. Aħna meta nitkellmu eh, fuq eh, drittijiet speċjali ta' eh, biex wieħed jiġbed il-flus meċina, issa bħala bħala persuna ġejja mis-settura bankarju nishtiq ngħid illi eh, iva importanti li nixprunaw il-kompetitività tal-ekonomija Ewropea, ġifieri neferħulek illi inti nedejt riformi strutturali eh, ebqa' sejjerek. Nilqgħu wkoll l-ewwel passi li inti eh, ħadd biex iddaħħal l-iskema ta' garanzija ta' tfaddil vera, dimmi xe bil-mod imma badna triq tajba l-ura fl-2014, jendu inti wkoll irnexxielek eh, tikseb eh, profitti kbar għal-Bank Ċentrali Ewropew. Ma nafx, forsi jidda min tuża l-immaġinazzjoni tiegħek, forsi xoħut eh, minn dan il-gwadan jistgħu itejbu l-proġett Ewropew. Grazzi ħafna, s-sur Assessor Papadimulis għal-Benuta. Grazzi ħafna. Sur President, Sur Draghi, Sur Dombrovski, naħseb jena, rridu nbidlu l-ekonomija politika tagħna, dak li qed nagħmlu mhux biżejjed, eh, u jien nsaqsel is-Sur Dombrovski. Illa li għax naħseb li eh, austerita mhix f'direzzjoni waħda miex miex lejn lejn investiment, partikolarment dok il-pajjiżi fejn għandhom surplus, eh, nafx għalfejn qed inkaxkru saqajna fu eh, l-iskema ta' garanzija pan-Ewropea li suppost eh, kienet it-telet fazi eh, ta' l-Unjoni Bankarja. Ma nafx sur xabel kemm ħajdum jeżerċita il-vita u tiegħu. Is-sur Draghi ma nafx inti għandek l-intenzjoni li tkompli għaddej bil-programm ta' QE? Jew nkella ħajibqa' jkun hemm oppożizzjoni domestika imexxija Mr. Weitman eh, minn f'pajizi eh, il-Greċja meta nitkellmu fuq il-quantitative easing dan ifisser li jridu nħallsu iktar meta nisserfu l-flus. Eh. Aħna nixtiequ li jkun stabilizzazzjoni tal-ekonomija tagħna, iżda mixin fejn mixin naħseb li qed immorru lura. Sur Schaffhauser għandu mistoqsija għalik. Grazzi, eh, nixtieq nistaqsi għalfejn eh, il-gvern Grek eh, ma jitlobx il l-Bank Ċentrali Ewropew joħroġ flus biex ikun hemm investimenti f'ekonomija ta' enerġija u partikolarment enerġija li tiġġeddet eh, fil-Greċa li f'dak il-każ ma konux qed u eh, eh, ekonomija falsa ma ekonomija vera u nippermettu biex ikun hemm tibdil veru fl-ekonomija għalfejn il-QE jillimita ruħu biss għal banek. Grazzi, jekk joġbok, Sur Papadimolis. Tista' twieġeb? Grazzi ħafna. Il-waqa ta' zona euro u r-ritorn ehm, għal-muniti nazjonali naħseb eh, din hija programm ta' Marine Le Pen mhux mhux ta' sur eh, Tsipra, se nafu li kien hemm il-pjan eh, xoble u sabel mod il-mod l-ekonomija Griega ditterpelja jekk għal jrid fl-2016 ħajkun rata ta' tkabbir pozitivi u aħna fuq xellu qed niġġieldu mhux qed niġġieldu eh, biex taqal euro le, irridu sempliċiment eh, tkabbir lura fl-ekonomija Ewropej. Sur Flynn għal-minuta. Sur Flynn inti għat eh, li l-politika tiegħek qed taħdem imma prestazzjoni inferjuri hija responsabbli wkoll minħabba kriżi fix-Schengen. Ir-realtà hija li għandna żewġ problemi eh, dik finanzjarja u dik tax-Schengen. Nafu li eh, il-fatt li l-Unjoni mhux qed taħdem kif suppost qed wassal għal rata ta' qatt fost iż fil 40% fin-nofsinhar, fil-periferiji tal-Ewropa. Hemm ukoll ir-rapport tal-ICB li tkellem dwar riformi strutturali. Iva, dawn għandna bżonnhom ħafna biex nżidu l-produttività, imma jekk jiġu implementati kif suppost jistgħu biss waslu eh, għal-ftit għal-ftit tibdil għaliex fl-axar mill-axar kull pajis għandu bżon il-monita tiegħu biex jekk ikonna seta fuq eh, rati ta' interess l-istess l-istess kull pajis għandu jikkontrolla il-frontieri tiegħu. Grazie ħafna. Issa, isur Manoa. Grazzi, Sor President, ġis kollegi l-għonet, eh, nishti eh, nakkuża l-fat eh, li kienem pressjoni, pressjoni qawwija mill-kollegi li tassew bidlu natura mm, ta' dan il-rapport ta' Sur Marias il-kollega tijaj. ħafna minn dawn nsew realta tal-prezz taż-żejt. Nafu li eh, dan affettwa id-dinja ekonomi ekonomika kollha kemm internazzjonali u anki dik eh, Ewropea. Dan jispjega parti eh, mill-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew. Issa nafu il-waqa fil-prezz tal-baril Imma nafu li dan eh, huwa riżultat eh, tal-spekulazzjonijiet li jisir fis-swieq ta' derivattivi. Eh. L-istess baril fil-fatt f'dawn is-swieq bar derivati jiġi kommerċjalizzata 200 darba. Dan din ir-realtà tassew tikkomplika il-politika monetarja tal-ECB u eh, tassew eh, tikkawżala volatilità anki fuq ir-rata ta' inflazzjoni ta' 2%. Il-fatt li hemm eh, spekulazzjoni kbira fis-swieq ta' diretti ta' derivati kienet ukoll indirizzata fil-laqa tal-G20 ma' nafu illi minn kelli na diskutu snin fuq dan ma sar xejn. Allura nixtieq nitolbok biex taġixxi fuq l-ispekulazzjoni fuq il-prezzijiet tal-enerġija biex tiżgura li konna prezzijiet sostenibbli fiż-żona euro sur draghi. Issa, is sur Stalojan għal minuta u nofs. Grazzi, Sur Presidente, jena nisab konfinta li minajri deċizjonijiet eh, u profess għawija professjonali tal- ECB l-ekonomija ta' zona euro kienet tibqa żmien twil f'sitwazzjoni ehm, eh, ta' staġnar. Imma, insomma, unek eh, rridu eh, inħarsu fuq meda twila ta' żmien, rridu nħarsu lejn investiment, lejn tfaddil. Pero rridu nejdu l fondi ta' pensjoni eh, u eh, suq ta' l-assikurazzjonijiet u l-investituri eh, istituzzjonali mandom xejn xie telfu għallura rridu nsaqsu mistoqsija li ħafna jistaqsu l-Bank Ċentrali Ewropew. Ġifiri, għal kem zmin taħsbu eh, li din il-politika monetarja tal-feltu eh, nofsi stat kompli biex nejdek. Grazie, Senjura Ferreira, issa. Grazie, eh, Sur Kommissarju, Sur President, grazie, Sur Draghi, illi bħala għal-affermatarja tal-rapport tal-ħames presidenti ġevejt t weġibiet minna ħatakom. Eh, intom għattu eh, li tagħtu ċertu importanza għal dan il-mekkanizmu ta' stabilità illi jippermetti li jkun eh, jista' li jippermetti l-kapitalizzazzjoni tal-banek. Intom għattu illi l-SSM u l-SRM huma importanti u nittama li il-Komissjoni u l-Kunsill jibqaw mal-impenn iżommu mal-impenn li ħadu. Minn novembru tal-2014 eh, għan um, mekanizmu ta' stabilizzazzjoni ma' mux ta' rizoluzzjoni. Iżda dawn għadhom mhumiex kompletament eh, implementati. Eh, nafu li mill-prattika l-implementazzjoni ta' ta' leġizlazzjoni Ewropea ma kienx daqshekk faċli, partikolarment fl-ekonomiji fraġli. Fil-każ fejn ikun hemm bejlin il-kredituri eh, jitilfu partikolarment eh, dawk li ifadlu ammonti żgħar u dan iwassal ma dan ukoll huma f'telf kbir mod ġenerali. Allura nixtieq ngħid li dan il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni huwa ħafna iktar eh, diffiċli milli wieħed eh, jaħseb eh, nafu li hemm espożizzjoni ikbar u ir-riżultati huma devastanti. Issa nixtieq ngħid min ħajerfa dawn il-konsegwenzi intom li sibi jew nkella hemm xi ma nafx riski sistemiċi li jistgħu jiġu ikkonsiderati e e, hemm xi għajnuna li tista' tingħata fil-każ ta' self non e, prestazzjonali u min għandu viżjoni globali tal-qada tal-qada finanzjarja ta' kull stat membru u il-mekkanizmu ta' supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew jew inkella xi entità oħra. Naħseb importanti li tweġbuna li xinkella ma nistawx naslu għall-istabilità illi tant neħtieġu fl-Unjoni Ewropea issa. Sinjura von Stork għal-minuta. Illum il-ġurnata mm, Sor Draghi, xenajt li ilak għal-snin tmexxi politika fejn għanna diversi pajizi, eh, insolventi, eh, pajizi l-edin fuq xifer l-irdum. Inti għandek eh, mandat tal għandek mandat politiku fi frar tal-2012 għat li inti ħatamel l-mutijak biex iżom l-Europa fl-imkien Ma dan mu ir irwol tiegħek, ir tijak tiegħek huwa li il-valur tal-euro li żomm stabli, mhux li tara kemm jinżammu pajzi eh, fil-żona euro. Ma għadedu nifmu koll li eh, dak eh, illi qed tagħmlu koll qed jaffetwa qed jaffetwa lin nies qed jaffetwa lil ċittadin normali dak li ħalla 16 ma ma nafx naħseb dan inti ma tarax Min tix tara l-politika qed terrovina l-ħajja ta' ċittadin żgħar. Nasab et t politika illi et tagħmel ħsara l-Unjoni Ewropeja. Ir-rapport eh, tal-Bank Irlandiż juri li sa' 9 biljun eh, euro setaw jiġu eh, setaw jiġu evitati, setaw jiġu frankati fil-fat. Eh, dawn disabiljoni fil-fat eh, telqu ma insomma hemm inġustizzji jikbar li qed tiġri eh, issa fl-Irlanda taħt għajnejk qed netkellem dwar il-31 biljun f'bonds li ġew maħluqa fl-2010 biex kun hemm tal żewġ banek eh, insolventi imma iktar u iktar biex jgħinu l-euro. Eh, il-banek kienu eh, ma kienux sistemiċi U issa li sebija tgħidilna l-31 biljun titħorġ mill-ċirkolazzjoni mill-Bank Ċentrali. Diġà selifna 6 biljun u l-Bank Ċentrali tagħna ħajjiġi obbligat li jisselef 25 biljon ieħor. Jekk joġbok, ah, wieġeb din il-mistaqsija, inta ħatwaqqaf din l-oxxenita, jekk joġbok, eh, tħallix din tibqa l-memorja fost il-ġenerazzjoni u l-ġenerazzjoni ta' tfal tagħna. Jekk joġbok, eh, għamel eh, intervjeni għall-ewwel darba biex twaqqaf din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Mr. Signora Kappel. Grazzi, eh, Sir President, Vice President Dobrovskis, eh, President Draghi, aħna qed naraw eh, l-ekonomija ta' ċina sejra lura, il-prezz ta' żejt nieżel. Insomma, hemm inċertezza Ewropea li hija indipendenti minn dan. Nafu li l-politika monetarja għandha effett fuq l-ekonomija tagħna hemm il-quantitative easing U ma jidirx il-politika adottata qed tixpruna it-kabbir għanna rata ta' tkabbir ta' 0.4% din is-sena, rata ta' inflazzjoni illi hija tassew baxxa. U dan kollu jitfall konsumatur fil-problemi 0.3% f'self l-negozji kif ukoll l-familji. Hemm ukoll 60 biljun kull xar sa marzu 2017 pumpjati fl-ekonomija u 1.0.5 triljun fl-ekonomija. il-Banek ċentrali qegħdin taħt pressjoni biex iżommu il-rati ta' interess baxxi biex ikunu jistgħu jiselfu xkun jistaw selfu iktar, ma insomma ma nafx kan komplu sejrinek, ma nafx kif nistaw naraw eh, tkabiru xogħol l-ekonomija tagħna. Grazzi, Sinjura Kapel, hemm talba ta' karta blu mis-Sur Arnold. Sur Arnold, jekk Grazzi, Eva, eh, meta nara eh, is-suċċess jew il-falliment tal-euro, nasab irridu nħarsu b'mod eh, indipendenti eh, kif eh, jiżviluppaw l-ekonomija daw barra zona euro u dawk ta' zona euro. Tistaw tikkonfermaw li illi l-idea tal-euro kienet falliment u mux suċċess. Tistaw tgħidu li illi rispett ta' drittijiet sovrani ta' kull pajjiż li ma jridx jibqa' fl-euro għandna nħarsuh u naħseb li jagħmel iktar sens illi wieħed joħroġ iktar milli jibqa' fiż-żona euro. Iva, naħseb eh, li eh, id-drittijiet demokratiċi tal-istati membri għamma eh, ħaġa importanti. Naħseb hija ħaġa loġika li wieħed ikollu munita Ewropea waħda. Pero naħseb diffiċli li naqblu l-kol madwar il-mejda f'dan l-istadju, eh, pero jekk jena xinna n-organizzaw ruħna meġdijt dan ikun suċċess tagħna. Kollegi, nixtieq l lura l-kwestjoni meta kont qed niddiskutu rapport preċedenti eh, tal icb ġifieri l-possibilità ta' self l negozji Iżda sfortunatament eh, is-sitwazzjoni hija li l-inmin sodisfaċenti l-imprizi Ewropej huma tassew dipendenti mis-self tal-banek u r-risorsi huma tassew insuffiċenti wkoll biex biex eh, jadegwaw ruħom għat balijem. Nishtiq nitlob li l-ISB biex jindirizzaw eh, din ir-realtà, bosta miżuri, per eżempju, eh, rati ta' interessi negattivi u operazzjonijiet bankari oħra jena tassew nilqa l-fat li jem eh, inizjattivi eh, politiċi paralleli, eh, partikolarment fejn nistaw naqsu riskju finanzjari u il-finanzjament l-banek imma fuq il-finanzjament fuq tul ta' żmien irridu nikkonsidraw li il-programm ma wassalx ma salx għat kabbir mixtieq b'kollox 400 eh, biljun eh, wassal għal ħames eh, interventi imma imma issel fil-banek reġistrat kabbir zejr. Il-rapport tal-2014 juri li situazzjoni baqat imwera u il-politika tagħkom fil-fatt ġiet adottata biss għall-ispejjeż ta' self. Allura nixtieq eh, nistimula s-self eh, partikolarment eh, lill-kumpaniji u speċifikament lill-kumpanija żgħar u medji. Issa Senjura Beres, grazie, Sor President, Sor Draghi, tafu il-Parlament Eh, jente kont eh, kont te prezenta trojka sa te prezenta awnek eh, fil fil-kariga ta' fil-kariga ta' president ta' l sb Naħseb li għanna bżon li fil-kas tal-Greċja għanna bżon iktar dawl biex nifmu eżattament x'qed jiġri u x'hemm bżonn isir. Issa fuq il-rwol tiegħek bħala President tal-Bank Ċentrali Ewropew tafu li l-politika monetarja tijak eh, mux ħatamel il-mirakli, jem bżon affarijiet oħra. Inta mattu l-kondizjoni ekonomika. Importanti eh, li tiġi komplementata bli EMU eh, u din burġenza. Issa, għanna mm, il- uh, Għanna l-Unjoni, eh, l-Unjoni ta' Suq Kapitali, għanna l-Unjoni Budgetarja, inti eh, l-President taf bil-rapport tal-ħames presidenti. Issa, din is-sitwazzjoni li għanna fi żona euro, bid-diffikultajiet kollha li qed ħabtu wiċċhom magħhom l-istati membri tagħna, ma taħsbux illi rridu nħaffu eh, illa li għax nistennew l-2017 ma nafx jiena għanna il-politika monetarja, politika ekonomika illi rridu n-implementaw mill-aktar fis possibli mbagħad eh, misaqsi oħra illi ma indirizzata fir-rapport tas-Sur Marjas hija kwestjoni tal-użu tal-, -użu tal biljetti tal-500 euro. Din hija kwestjoni li tqum spiss, partikolarment fil-qasam tal-finanzjament tat terrorizmu u tista' dejna naqra iktar il li għax jidher li din hija tema illi fuq l-istituzzjoni tiegħek teħtieġ illi tagħti il-kontribut tagħha. Grazzi ħafna issa issur Kuzmjuk għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President il-President eh, President Draghi, eh, Vice President, eh, Kummissarju, niftakar illi fl-2012 is-Sur Draghi qal illi ħajamel dak kollu li jista biex iżom l-euro fuq saqajja u u minn dak iżmillaw li sibi applika rata ta' interess ta' sew baxxanki brati negattivi u minn marzu 2015 nafu illi 60 biljon euro fi suq sekundarju u biljoni oħra inna xilom jenġabru. Issa nafu illi eh, id-dejn naqas fost il-pajizijiet ta' zona euro, pero rridu nevitaw li kunem biza spekulativa, rridu nizguraw u koll u naraw li kunem investiment eh, pubbliku privat nafu li l-pjanta Junker mikeli u sostanzjali mux ħaj solvi kollox. Nafu li min eh, dawk il-pajzi li għandhom il-monita tagħhom eh, raw tkabbiru fil-fatt għandhom situazzjoni ekonomika aħjar minn oħrajn fil żona euro. Grazzi, Sur President. Jiti minn minkejja mm, din l għada ta' krizi jider li uh, għanna mm, aspettativi pozittivi 1.7% ta' tkabbir, imma nafu illi l-qat rrit jonqos ukoll. Neħtieġu li uh, l-ekonomija, partikolarment uh, l-SMI, marru aħjar hemm riski potenzjali ta' rati interessi baxxi ma ridux ninsew meta naħseb pereżempju dwar il-polos ta' assikurazzjoni. Inti tkun ċarm fuq dan u naħseb illi l-insulti minn dawk ta' l-emin estrem huma naċċettabbli. inti ħadd eh, passi eh, mhux ta' soltu biex issaħħaħ eh, il-politika monetarja. U veru wieħed jista' jargumenta fuq il metodologija żgħata, imma naqblu l-koll irridu nimxu l qoddim inti indirizzajt ħafna mill-kritika u s fl-aħħar qed naraw organizzazzjoni ċara, divizjoni ċara ta' politika monetarja u ta' supervizjoni u minn għallaw l-axar snin għanna mijiet ta' banek ehm, illi eh, qed jiġu mwizna minnaħa tagħkom rridu niżguraw li jibqa' jkun hemm trasparenza li jkun hemm dialogu monetarju. Hemm ħafna atturi ekonomiċi ma dan ukoll ma jafux b'dan kollu. Eh. In-nies eh, barra ma jafux b'dan. U allura rridu naħdmu iktar fuq komunikazzjoni Sur Van Dalen. Sur President eh, Iva, jena niftakar li eh, ftit eh, ftit minilu kienem kienem l-an ta' 2% iżda dan malħaqniex titkellem dwar l-inflazzjoni mux tal ma nix inflazzjoni, deflazzjoni jatħabbat eh, mal-bieb u naħseb illi tassew, tassew ja realta, verament mxin lejn id-deflazzjoni, eh, l-SB ma dana kollu għadu għet jishtri eh, il-bond u naħseb li d-din miex politika li taħdem. Sempliciment ħat wassal biex id-dejn jizdiet u il-fondi strutturali qed jimbelaw naħseb li tridu twaqfu l-programm ma ġbaqalkom kredibilità u tassew il-ħaqtu eh, il-qieħ. Tassew, tassew Mario, trid eh, fuq tiegħek ċalla issa Sur Murisa. Grazzi, eh, Sur President, Sur Draghi, inti applikajt u użajt l-odot monetari biex tilħaq l-anijiet għall-istabilizzazzjoni tal-prezzijiet fi żminijiet ekonomiċi ta' sfida kbira nafu illi eh, id-żon euro xorta baqat eh, attrajenti u nafu illi kien hemm oħrajn illi jsiħbu fiha. Dak illi hemm bżonn biex naraw irkupru huma ir-riformi fuq livell nazzjonali. L-iżvalutar tal-moneta tagħna ma tistax tkun l-unika għodda monetarja meta naraw x'inhu mitlub il-politika ekonomika trid tinkludi riformi eh, l-istati membru ma jridux joqogħdu lura u dawk li mhumiex kompetittivi dawk eh, li eh, m'għandhomx il-finanzi pubbliċi kif suppost u li ma stabilizzawx l-ekonomija l-ekonomija tagħhom naħseb m'għandhomx ikunu mejuna mill-ECB fuq l-istabilità tal-prezzijiet Rajni affettwata mill-situazzjoni eh, tal-ekonomija ta' ċina u mill-prezzijiet ta' żejt. Issa, peress li hemm il-quantitative easing, eh, nixxew kunu nafu mill-ECB eh, kif beħsiba tipproċedi mingħajr ma jkun hemm effetti negativi fuq l-istabilità tal-prezzijiet partikolarment fuq is-swieq finanzjarju Mbagħad l-aħħar ħaġa inti għadt li dawk li faslu l-politika għandhom sfida kbira partikolarment minħabba l-kriżi migratorji issa biex taxxa, imma nixtieq ngħid ukoll li jridu nitalmu kif nindirizzaw żewġ sfidi kbar u l-fatt li refuġjati qegħdin fostna ma naħsibx li jaskuża biex aħna ma naħdmux biex insaħħu l ewro fuq terminu eh, twil. Grazzi, hemm żewġ blue cards. Imma naħseb eh, illi ħajkun ngħaddu eh, mill-ewwel għall kerġ DI illa li għandna tmin tal-biet tal-kelma u tassew nixtieq nippermetti li dawn in-nies eh, jitkellmu dejjem jekk iżommu mal-minuta. Naħseb illi nistgħu nadulhom mill kelma Illa li jekk inkella inħalli li dawk li jitkellmu eh, dan mhux ħajkun possibbli. Mela, la ħaġa hija li ngħaddu għal dawk it tmin membri illi talbu l-kelma għal KHDI. Is-sur Maletic, minuta. Grazzi. Sor Draghi, Il-miżuri illi semmejt huma importanti u ta' sewi kbir u napprezzaw anke l-ftuħ mill-ġdid ta' riżorsi finanzjarji għal riċerkaturi u istituzzjonijiet xjentifiċi. Ma mingħajr miżuri ta' politika fiskali, it-tisħiħ tal-kompetizzjoni u investiment f'riċerka u żvilupp eh, weħedhom ma jistgħux jiksbu l-kupru ekonomiku. Il-kupru ekonomiku ta' u minn wieħed sa tnejn fil-mija mhux biżejjed għal irkupru għal daqstant hemm bżonn niftħu finanzjament ta' proġett iktar riskjużi b'iktar potenzjal ta' tkabbir. Il-ħidma tal-suqoniku taħt kondizzjonijiet ugwali huma essenzjali sabiex namlu disponibli fondi għall-imprizi żaru medji fl istati membri kollha għal kem għanna bżon noqdu attenti, irridu naġġixxu malajr sabiex nibnu aħjar l-Unjoni Bankarja kif ukoll l-Unjoni tas swit Finanzjarji u bżonn insibu riżorsi ġodda għall-ekonomija. Grazzi l-Sinjura Tom. Grazzi Sur President, għalli tajtni l-kelma. Bla dubju li sibi għandha rwol ċentrali xtaqdi meta niġu għall-ekonomija Ewropea u tuża mekkanizmi sabiex ħed kabbir u diffiċli li tażel l-aħjar set ta' strumenti madana kollu rajna fil-passat li miżuri bħal dawn jistaw iwaslu għal riżultati li nixtiequ, però sissa dawn ma kienux effettivi biżejjed u mhux ma wiġbux għall-aspettativi tagħna. Independentment mill-kritika kontra l-ECB li dun rikonoxxu l miżuri tal-ECB u ħedhom mhux biżejjed sabiex insaħħu tkabbir li hemm bżonn huma riformi kif intqal minn kollegi oħrajn. Mhux l-istati membri kollha irreġistraw suċċess meta ġejna biex nagħmlu dan, Palissa edin nifacċaw krizi serja u l-ECB se jkollha responsabilta fuq kif e, eh, niġġildu basur kaputo. Grazzi, President. Il-tkabbir fisser politika fuq tlet, eh, tlet aspetti daw klim il-President Draghi wieġeb il-mistoqsija tajt settembru 2014 fejn tkellem fuq il-politika ta' monetarja tal-ECB adottata reċentement. Però dan wera difficultiet ekonomiċi li jaffrontaw iċ-ċittadini Ewropej meta riġidità strutturali ma jkunux koperti mill-Istati membri bekk l-attività tal-ECB fejn rikonoxxu l-mertu li determinazzjoni kbira dividew l-euro stabilità prezz mhux biżejjed it-tisħiħ ta' governanza u koordinament ta' politika ekonomika huwa obbligatorju sabiex nindirizzaw bilanċ makroekonomiku nsaħħu effettiv ta' flessibilità tal-pat stabilità jekk għal daqstant nixtieq u nagħtu ħajja żon euro, hemm bżonn għal intervent politiku ta' pajjiżi u sunijiet sabiex natwaw riformi strutturali sostenibbli eh, bilanċati soċjalment. Ninaqas ma' rapporter u grazzi President Draghi l-impen qawwi tiegħu sabiex isaħħa il-kredibilità tal-żon ekonomika monetarja grazzi l-interventi tiegħu herr präsident meine damen und herren! Äh, president l-unjoni ewropea qed tiffaċċja kriżi kbira kriżi tal-ewro u kriżi tar-refuġġati. Dawn iż-żewġ kriżijiet huma simili għal xulxin. Is-Sinjura Merkel fi kriżi tar-refuġġati edha tirċievi refuġati f'mod massif u biex n-zom biex u l zon euro li l-ECB qed tipprinti għal eh, il-flus. Però għadni li huma huma rimedzi immedjati huma jindirizzaw jindirizzaw x'qed kawza problema. Għal kien ta' refuġati għet eh, nitkelmu fuq kriżijiet bar Europa ma ġewx indirizzati, però fuq żona euro relativa nistgħu naġixxu nistaw nindirizzaw problemi ekonomiċi fiħdan l-Europa. Il-Greċa hija il-bnidem marrid fuq il-Bosforu, il-Greċa trid tħalli zon euro sabiex zon euro terġa' tur għal prosperità u tkabbir. Grazzi. Kellim li miss. Il-Bank Ċentrali Ewropew jirrappreżenta llum l-ikbar setta l-ikbar setata ta' l-Ewropa Li sibi però refat responsabiltajiet li l-in mill-istatut li sibi zdidet ukoll il-viġilanza li tmur kontra politika monetarja li sebi għal żmien twil ila tespandi fil-qasam tal-politika ekonomika u dettat politika monetarja l pajjiż differenti u issa hemm bżonn ta' finanzjamenti lill-SMEs, però kif nistaw nizguraw li sibi tizgura puntu li franzament li nataw l-banek jaslu għant l-SMIs u ċittadini. Fid-dawl ta' da taħwit, xinu l-missjoni tal-ECB t-promovi għafa stabli, jew t-izgura l-settur franzjarju jkompli jiex. L-Onorevoli Eriksen. Eh, jag skulle vilja eh, säga att jag har mycket stor respekt för herr Draghi och ECBs uppdrag att försöka få... Jien għandi rispett kbir sur Draghi u anka responsabiltajiet tal-ECB. L-ECB qed jipprova jagħti ħajja miġrit lill-ekonomija Ewropea biċċa xogħol ibsa ħafna. Madana kollu huwa interessanti naraw x'qed jiġri viżavi l-inflazzjoni. X'nistgħu nagħmlu fil-ġejjin eżattament x'possibiltajiet għandna, per eżempju, l-isforzi li me mill-ECB jistaw jkunu effiċenti. Nistgħu forsi niżguraw il l-flus jintefa' kif il-flus jintefa kif suppost u niprovdu ktar effiċenza fil-qasam soċjali u dan dejjem biex nimxu l-qoddim, nixtieq tweġiba fuq dan. Grazzi, l-Sinjura Roth anzi Sur Arnett. Grazie, President. Hemm żewġ modi kif tista' timxi fil-ħajja. Motu li timxi b'mod indipendenti u imparzjali tieħu eh, azzjoni skont x'inhu tajba ċittadin. Lieħor u tiddeċidi fuq konklużjonijiet u mbagħad tagħmel dak kollu li hemm bżonn sabiex tiddefendihom. Fu dar rapport qed ngħidu ħanamlu dak kollu nistgħu sabiex niddefendu l-ewro. Iġveri nafu li matri triq ser nażlu u l-evidenza ma jappoġġax dan. Jek neħda eżempju wieħed ta' ħafna li nistaw nitkellmu dwarhom, kommissjoni tistenna tkabir ta' 7% zona euro fl-2016, fil-waqt il-bank dinji jgħid li l-ekonomija tal-Unjoni se tissaħab 2.6%. Rapporti suġġerixxi li uffiċjali jinażlu għabbażi ta' u mhix nisa jorġiel li ħaġa patronizzanti għall-aħħar. Allora x'nagħmel nivota kontra r-rapport għaliex jirrappreżenta da kollu ħażin fl-Unjoni Ewropea jew nastieni għaliex ir-Renju Unit mhux qegħdin fl-ewro u aħna ma nistax nindaħlu ngħidu pejżi oħrajn x'għandhom jagħmlu. Senjor Schaffhauser. L-Onorevoli Schaffhauser mela. Grazzi, Sur President. fl tnax. François Dras, Sekretu Ġenerali tal-Elize, u s-sur Brazilini bla appoġġ ta' Sur Monti twaqqaf grupp ta' ħidma mal-Banka li iżvilupp li tkellem dwar l-element konsultattiv fil komija reali reali u namru l pajizi b'deficit strutturali, deficit bitħul, enerġija li tiġġeddet, politika ta' infrastruttura, Kolla affarijiet Ehm, tajbin, imma għat jom għalfejn u kol ma tindirizzax problema tal-ekonomija reali suġagi. Signor Dombrovski. Grazie, issa is-sur Dombrovskis. Sur President, membri onorevoli, l-ewwel ħaġa nixtieq ringrazzjakom għal dan id-dibattitu. Il-Parlament għandu rwol importanti fil-politiki Ewropej monetarji u bisa biex nkunu ċerti li konna dibattitu informati kummissjoni taqbel mal irwol tal-Kumitat tal-Ekon meta nqablu mal-ECB sa biex nkunu ċerti li kunem trasparenza minnaħa tal-ECB. L-ECB tkelmet sa biex tindirizza il-problema ta' l-inflazzjoni u se tkompli se jkompli kollha rwol prinċipali f'dan. Issa fidejn l-autoritajiet pubbliċi ehm, fuq livelli differenti sabiex jihdu responsabilta tagħhom skont il-mandat rispettivi tagħhom. Dawn l-affarijiet ma kienux biss ċikliki ma qed inħarsu lejn lejn il-parti strutturali wkoll il-politika strutturali, fiskali u monetarji ehm, sejjejnu sabiex ehm, naffaċċaw din l isfida qed inħarsu l priorità ċara illi jekk nistgħu naqblu fuqha ħajkollha impatt dirett fuq it-tkabbir u l-impjiegi. Bekk ikun hemm aktar tkabbir, aktar impjiegi u aktar investiment. Aħna wkoll qed inħarsu lejn il-suq intern sabiex insaħħu il-bażi industrijali tiegħu. U anka issa qed naraw l-Unjoni Monetarja tkun aktar ġusta dejjem ma' bażi tal-fatti tar-rapport. Ingrazzi ħafna. Issa, nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sur Draghi. Grazzi. Sinjuri, jiena grat ħafna għal dan id-dibattitu. Ħanipprova nwieġeb għal maġġoranza tal-kommenti. Niskuża ruħi illi ma nistax nwieġeb għal kollox minħabba l-nuqqas ta' ħin ċertu punti kienu politiċi għalhekk l-aħjar u għal nħares l-aħjar nasab li titkellmu mal-Parlamenti Nazzjonali u Parlament ta'kom stess. Ejja nħarsu lejn il-punti ewlenin. Naseb eh, minn ħafna mistoqsijiet illi saru rajt illi ħafna minnkom għandkom ċertu dubi fuq l-effett tal-miżuri ta' politiki monetari. Ħalli juni nispjegalkom ftit eh, għaliex qed eh, ħafna drabi li dawn il-miżuri qegħdin jaħdmu. Il-indikaturi kwalitattivi eh, qed juri li kien hemm titjib fil kundizzjonijiet finanzjarji sabiex intikom idea ir-rati ta' self fil-banek eh, fiż-żona euro eh, naqsu meta nqablu ma' nofs sena tal-2014. Wanka jekk irridu niftakru, il-rapport qed taqraw hija bażata fuq huwa bażat fuq l-2014 kien hemm ħafna affarijiet li seħħew u allura rridu nħarsu lejn anke l-istampa ġurnata meta qablu mal-rapport. Jiġifieri qed nitkellem fuq dawn it-80 eh, punt ta' negozju fl-2014 inħarsu lejn l-aktar negozji kbar li eh, intlaqtu mill-kriżi. Il-kondizjonijiet li ġew imtejba waslu għal aktar investiment fil-kreditu billi eh, kien hemm tkabbir fl-inflazzjoni u anka sabiex insaħħu r-reżiljanza Eh, meta kien hemm ċertu żviluppi kontrarji globali. Sabiex eh, natikom eżempju ta' dan, f'Mejju tal-2014 qabel eh, kien hemm istqarrija tal-miżuri tal-quantitative easing, il-miżuri għal-kumpaniji rajna illi huma kienu jgħatu l-kontratti 2.9% imma minn lulju tal-2015 din dan it naqis naqas u allura reġa kiber. L-istabilità wasala l-fiduċja fi zona euro b'mod ġenerali wasala l-irkupru globali. Naraw ukoll li kieku ma mxejnix ma dawn il-miżuri, l-Ewropa issa qiegħda f'deflazzjoni. Is-sena l-oħra eh, anka l-prezzijiet kienu jonsu brat aktar eh, maġla minn dak li seħħ. U anka kieku ma kienx hemm il-QE u l-miżuri ta' kreditu, il-tkabbir kien ta' wieħed ta' punt wieħed fil-mija meta nqabluh mal-2015 u anka deflazzjoni kienet tkun negattiva għal kollox kieku meta nqablu ma dak li qed inħarsu lejn lejn issa fl-2016. Meta ħafna minnkom saqsew fuq l-SMEs, xi se jkun l-impatt fuq l-SMEs. Jiena nista' nerġa' nirrepeti dak li qed fil-konferenza stampa meta nħarsu lejn il-miżuri tagħna fil-ekonomija reali kienu importanti anzi forsi kienu anka spettakolari meta nqablu anke ma' Ġunju tal-2014 eh, jidher li kien hemm benefiċċju kbir mod partikolari għall smes Dan għaliex ir-rati ta' self għal self żgħir kellu impatt ħjar minn dawk għal-self eh, meta kien hemm il-lowns il-kbar. Is-servizz tal-self mill-banek fejn aħna nsaqsu l-banek eh, nsaqsu x'inhu l fatturi ew l-għannin sabiex tiddeċidu jekk għandkom xatu selfie jew le. Ir-rispons kien illi memx xi fattur illi li l il-ġurnata Mbagħad kien hemm kasħarriġ tal-Kummissjoni jekk nista' nikkwota juri il-aħħar sħarriġ għall-aċċess tal-finanzi għal SMEs fi self eh, bankarji għal SMEs u anka kemm kienu kemm kienu lesti selfu il-banek inħarsu settembru tal-2015 Ridu nirrikonoxxu wkoll illi ir-rati ta' self għal lawn zar ħafna jibqaw olin aktar mill-lawns il-gbar. Mod partikolari eh, ċertu pajiz dan juri juri wasal għal ċertu problemi għall-SMEs, imma rridu immorru li l-min din il-problema. Issa, dawn il- dan it-titjib sar daqskem xtaq daqskem ridna li jisir Mhux għal kollo, aħna rridu nkunu ċerti li l-kundizzjonijiet kollha finanzjarji u anke l-SMEs jibqgħu jiġu mtejba. Issa fuq il-politika monetarja din hija xi ħaġa li semmejta fil-bidu meta nħarsu lejn ir-riski għal l-istabilità fil-prezzijiet aħna ninsabu l-lesti fil-Kunsill ta' Governanza skont il-mandat tagħna sabiex nagħmlu reviżjoni tal-approċċ tagħna fil-politika monetarja anka f'Marzu. Skont l-informazzjoni rċievu. Uħut minn mistoqsijiet jew stqarrijiet kienu qed jitkellmu dwar ir-riski potenzjali li huma marbuta mar-rati ta' self baxxi u il-miżuri mhux konvenzjonali. Dan wasal għal idea illi dawn ir-rati baxxi ħajkollhom pat ħażin fuq min qed ifaddal u din il-politika ħajkollha problema fil-stabilità finanzjarja. B'mod partikolari meta nħarsu lejn il-fondi ta' pensjonijiet, il-kumpaniji ta' assigurazzjoni u min qed ifadlu aħna diskutejna dan il-punt fuq numru ta' ta' okkażjonijiet nixtieq enfasizza dan għal min qed ifaddal għas-savers. Hemm ħafna modi differenti u jidher li rati huma baxxi ħafna fl-Ewropa bħalissa. U spjegajt illi il-rata l-baxxa hija minħabba il-kondizzjoni strutturali finanzjarji li għandna bħalissa. Meta staqsuni kemm ħaddum kemm ħandum b'dawn ir-rati, ħaddum sakemm l-ambjent finanzjarju eh, ma jinbidilx. u dan l kupru sar wara n-numru ta' snin fejn l-ekonomija kienet edha taħt il-potenzjal tagħha. Eja nimmaġinaw ftit li kieku konna nitilqu mill-politika li għanna palisa xe jiġri. Miex ħaġa diffiċli kieku nimmaġinaw. Se jkun hemm aktar dinamizmu finanzjarju u anka ħankuna qegħdin inżidu il-perjodu ta' rati baxxi ta' interessi. Ħanibqgħu għaddejjin hekk. Imma rridu ninnotaw ukoll illi id-depożiti mhumiex l-unika mod ta' kif min qed ifaddal jista' jirċievu aktar flus għall-investimenti tagħhom. Jiġifieri kolna idea tal ritorn għal dar rridu naraw kif nistaw imorru konta dawn ir-rati baxxi tal-banek. Meta nħarsu l saqriċ eh, li sar minn Bundesbank, naraw il-ritorn fuq eh, dar eh, Ġermaniża b'mod ġenerali mill-2008 rajna li kien żieda ta' 1.5 Din hija baxx iktar minn qabel il-kriżi ma xorta waħda hija aktar għolja mill-perjodi pereżempju tad-disajnijiet. Jiġifieri ma nistgħux nitkellmu fuq l-esplotazzjoni tal tfaddil pal mati jitkelmu fuqhom uħut. U mhux se nitkellmu fuq għallum, ħan nitkellmu forsi f'okkażjonijiet oħra. L-implikazzjonijiet għal min jiet ifaddal irridu nħarsu leja b'mod aktar ġenerali. Il-tfaddil isir mill mill-tħul u għankan nkomplu nejnu fil-impjek. Fil, fil, fil, fil il-politika monetarja tagħna tkompli tappoġġa l-kapaċità li wieħed ifaddal. Also Anka min tkellem dwar l-istabilità finanzjarja u l-politika tagħna tal-monitoraġġ tista' toħloq impatt għall-istabilità finanzjarja. Istabilità tal-prezz dik hija xi ħaġa li għandha tkun hemm minn qabel l-istabilità finanzjarja u aħna rridu li nibqgħu dejjem niġġieldu biex ikollna din l-istabilità. Però nafu li ċertu miżuri ta' monitoraġġ jistgħu joħolqu impatt negattiv fuq is-sistema finanzjarja. Per eżempju, jekk ikollok ċertu riski żejda li jittieħdu minn min jinvesti, imma biex nindirizzaw dan għandna bżonn miżuri prudenzjali mikro u makro bħala qodot u mhux tibdil fil-politika tal-monitoraġġ tagħna. Issa, nixtieq nagħmel komment dwar l-involviment tal-ECB fil-programmi ta' ġustament makro, dakin punt ieħor li semma, meta inħolqot trojka fil-2010, l-Unjoni Monetarja ma kienieċ tajba bizzejiet illi issolvi ċertu sfidi. Meta bdejna nipruvaw insolvu il-problema tal-Greċja, uh, il-kollegi raw li sibi se tagħmel flimkien l imf u il-Kummissjoni, il trojka U naħseb illi l-inna rawna bħala mod ta' kif nistgħu ntejbu ix-xogħol Anka, it-trojka setet tinħoloq bis-saħat esperjenzi varji tal-istituzzjonijiet. L-inna talbuna biex natu il-rekomandazzjonijiet tagħna u għamlu tajjebek, imma anka aħna kellna il-raġunijiet tagħna biex naċċettaw din it-talba. Dan kien importanti biex aħna nħarsu l-istabilità finanzjarja l-ewwel qabel kollox. Nixtieq nisħa illi dan ġi kodifikat fil-trattat tal-ISM u anka mill-koleġislaturi fiż-żewġ pakketti il-Tupac u anka il-Orti konfermat il-legalezza ta' dan. Apparti dan, il-ECB taħt il-rekomandazzjonijiet tagħha fiħt ħames stati membri varji u ma nistawx laqqas ninsew illi responsabilta ħarija teħid ta' deċiżjoni u anka disin tal-programmi u l-finanzjament dawk jaqaw taħt il-Eurogroup u il-Ministri tal-Ecofin u anka l-ISM u mhumiex l-istituzzjonijiet li huma involuti fil-programm li ħajjieħdu din tip ta', ta responsabilta. Kifet anka bosta drabi li sibi forsi vera mhijiex parti u mhux se tkun parti mitroj għal dejjem, però jiena naħseb illi rridu nikkonsidraw li xi darba jinbidel is-setup. Issa jiena m'iniex il-pożizzjoni li nieħu deċiżjoni ta' dan. Nixtieq nagħmel kelmtejn dwar il-trasparenza. Nista bisnajt illi din eh, sena, sena li għaddit kienet sena li fejt diħdu ħafna deċiżjonijiet għat-titjib ta' trasparenza tagħna. Dak li aħna għamilna, saħħaħ eh, xogħol tagħna, rida tagħna. Anka l-kalendarju tal-board tagħna kalendarju tiegħi il-laqat tal-Kunsill u anka il- laqat li aħna għanna internament biex insaħħu trasparenza. Imma aħna lesti vera illi natu ċertu informazzjoni u dan juri u koll illi aħna istituzzjoni trasparenti. ħana tixi eżempji minn settembru l-awn il-Banek Nazjonali jistaw jipublikaw eh, ċertu xogħol li huma jkunu jagħmlu jekk jaħsbu li dik it-tip ta' komunikazzjoni hija xi ħaġa neċessarja. Aħna wkoll tajna aktar informazzjoni dwar il-pjanijiet tagħna dwar kif ħa niġbru ċertu eh, data l-ana credit per eżempju dwar il-riski. Għalek jiena naħseb illi anka l-aċċess għad-dokument biex aħna nkunu aktar trasparenti, ara kemm trasparenti għalhekk anka din is-saħħaħ il-kontabilità tagħna. Nikkumenta malajr dwar illi nikkumpletaw eh, l-estu li jemju kif intom għettu il-rapport tal-ħames presidenti dak fih roadmap dwar kif se nkunu għedin nimxu l-qoddim u jena nilqa l-proposti tal-Komissjoni dwar il-miżuri ħanieħdu fi żmien fil-qasir u dawn għanna san implementawum. għalina illi nlestu l-Unjoni Bankarja xi ħaġa estremament importanti. Dan ifisser illi regoli nkunu eh, bin fuqhom hawnhekk madwar il-mejda rridu n-implementawum. irrid isir progress mod partikolari għal dik li għat traspożizzjoni tal-BRRD u anka il-DGSD fiż-żona euro kollha u għat mannix backstop għal dak li huwa Single Resolution Fund. Għanna bżon ta' aktar progress għal dak li huwa t-tillet pilastru. Iġifiri il-sikema ta' depositi tal-insurance ta' depositi Ewropea. Dan huwa importanti għaliex huwa biss b'dan il-mod illi il-konfidenza ta' min jiddepozita il-flus tkun tajba ħafna kullum kien fl-Unjoni Bankarja kollha. Dan huwa vitali għal futur tal-LMU tagħna. Imma biex nimplementaw il-proposti li għana fil-rapport huwa importanti, pero forsi mhux bizzejed biex wieħed bekk il-estil l-Unjoni, għalhekk jiena nħares bil qoddim għal proposti oħrajn biex anka nikkonsidraw kwistjonijiet oħra aktar fit-tul għad żona euro biex tilħaq aktar prosperità l-irkupru ma jistax ikompli u hawnhekk nixtieq ngħid li naqbel mad-dikjerazzjoni tagħkom ma tistax tkompli tiddependi fuq politika ta' monitoraġġ biss u tiqaf Il-politika tagħna ta' monitoraġġ eh, toħloq l-ispazju dan huwa essenzjali kifet imma eh, dan mhuwiex biżejjed waħdu għall-irkupru ekonomiku biex isir strutturali minn dak li hu illum il ġifiri ċikliku biex minn ċikliku jgħaddi għal wieħed strutturali. Jena nixtieq ngħid anka li kien hemm mistoqsija dwar il ċertu noti bankarji li jiġu printjati high denomination banknotes. Idin hija xi ħaġa li nixtiequ nikkonsidraw sissa ma ħadniex deċiżjoni dwar dan. Hemm mistoqsijiet li wieħed irid jikkonsidru kif ħa nimplementaw deċiżjoni, aħna nixtiequ nagħmlu tibdil. Iva, però rridu nsegwu ċertu ordni, ordni loġiku, imma nixtieq inserħilkom moħħkom li aħna determinati li sinjiriġ mhux se jsir eh, xi ħaġa li tippermet il-kriminali javvanzaw. Grazie.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 jieħu konsiderazzjoni l-izbalji tal-passat, aħna f'Settembru fimna li rridu niġġieldu kontra l-inflazzjoni. Anka l-QE illi bdiet f'jannar tal-2015. Jina nasab li jintom kontu wis tard biex tnaqsu anka rati ta' interess komparat ma' oħrajn. L-FD per eżempju. Anka intom bqajtu tisħu fuq l-importanza ta' austerita olja U inti ma weġibx dwar il-problema tal-konflitt ta' interess. Inti qed illi xi darbat tħallu trojka, imma irrifjutajt li tajt meta minkejja is-sentenza tal-qorti li inti qed li tirrispetta li taċċetta. Kif huwa possibbli illi kollok pajjiż bħal Greċja li jislef li jisellef 17 biljun euro lil kredituri permezz tas-sistema tal-QE? il-bank tagħhom qiegħed jaħdem qiegħed eh, jħosem fi f'din is-sistema tal-QE fil-2015 ħasem u inti janka ma wieġibx dwar kif il-ġi infurzat il-memorandum. Inti qed tajt li t-tortu tal-Eurogroup imma il-limiti imposti fuq il-Greċja qed waslu għal ċertu konsegwenzi serji ħafna u dan qed wassal għal referendum Il-pjan ġi rrifjutat eh, mill-Grigi u ħafna qalu illi dan kien ku detta dak iż-żmien. Sur Draghi, aħna naħseb illi hemm dawn il-kontradizzjonijiet interni li rridu nsolvuhom fiż-żona euro, ma biex nagħmlu dan rridu insolvu il-problema tad-dejn sovran pubbliku permezz tal-mutualization ta' dan id-dejn. U anka jekk huwa possibbli nikkanċellaw parti mid-dejn. Dawn ġew inklużi fil-bidu fir-riżoluzzjoni tiegħi imma l-ALDE u l-EPP xtaqu illi din il-biċċa tat-test tiġi riġettata. Grazie ħafna